proċedura. Il-Komitat l-Affarijiet Legali fis-6 ta' Mejju ra il-kredenzjali ta' Sur Hannu Takula u propona li valida l-mandat tiegħu b'effett mis-27 ta' April tal-2000.